interparlamentari, lista tal-ħatret se tkun memuża mal-minuti tal-lum. Jekk sa għada ma jkunx hemm eh, eh, espressi eh, oġezzjonijiet, se tiġi dikjarata approvata. Issa għanna sqarriet tal kunsill tal-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fil-qarn tal-Afrika fisem il-Kunsill jitra, jit, jista jitkellem il-Ministru Vondra, Alexander Vondra. Iva, il-lejla, il-tajba. President,